u issa ngħaddu għall votazzjoni Jiena fil-fatt nixtieq ngħidilkom l-ispjegazzjonijiet fuq il-votazzjoni l-spiegazzjoni tal-vot ġifiri ħajkunu id-darba li jmiss fi Strasburgu. Mhux ħajkonna l-possibilità ġifiri illi nisimgħu llum l-ispjegazzjoni tal-vot. Naddu għal Votazzjoni fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni mingħata l-PPS Soċjalisti Demokratiċi għaldew il-Partit ta' paragrafu 17 minn favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Mela le nistgħu nivvotaw b'mod elettroniku. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. M'għaddiex. Naddu issa għall-emenda 14. Minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 27, minu favur, kontra, astenzjonijiet nasib aħjar niverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika. Jekk jġobkom votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. għaddi din l-emenda. Mela ngħaddu issa għall-emenda numru 15. Votazzjoni nominali kif ġob konvutaw. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Maddiġ dell-emenda, paragrafu numru 2, l-emenda numru 4, votazzjoni nominali wkoll. Kif ġobkom vota votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Nara votazzjoni ma ddiċ. Emenda 28 maqsmu żewġ partit l-ewwel parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma ddiċ din il-parti tieni parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet u kol maddiċ. Naddu issa għall emenda 18 minn favur. Kontra astenzjonijiet, aħjar niverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom votaw votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni. Maddiċ l-emenda ngħaddu issa t-test oriġinali tal-paragrafu 2 maqsum fit tliet partijiet l-ewwel parti. U t-tieni parti mhux votazzjoni elettronika, ġifieri l-ewwel parti minn favur kieġobkom, kontra, astenzjonijiet għaddiet l-ewwel parti tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-tielet parti għab b'votazzjoni elettronika jekk jiġobkom ivvotaw. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni għaddiet. Naddu issa għal paragrafu 3 fejn għandna l-emenda 19 issa minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa l-emenda, anzi paragrafu 4 l-emenda numru 5, mi favur, kontra, astenzjonijiet ma tgħaddix din l-emenda test oriġinali ħan votaw votazzjoni elettronika dwar, kieġobkom votaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni għadda l-paragrafu. Paragrafu 5 emenda 6 minn favur kontra astenzjonijiet ma taddix l-emenda 30 minn favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 20 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal paragrafi Anzi wara paragrafu 5 l-emenda numru 7. Favur, kontra, astenzjonijiet. Ma taddix. Paragrafu 7 emenda numru 11 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Il-test oriġinali tal-paragrafu 7 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Wara l-paragrafu 7 għandna l-emenda 21 minu favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Issa għal paragrafu numru 9, emenda numru 8, minn favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. L-emenda numru 12, minn favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix ukoll emenda 31 minn favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. Il-test oriġinali, minn ma favur il-test oriġinali, kontra astenzjonijiet. Dan il-paragrafu adottat. Wara paragrafu 9 għanna il-lementa 23 favur, kontra astenzjonijiet ma taddix din l-emenda. Naħseb li kienet ċara kieġobkom li ma taddix din l-emenda. Però nista' niftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota nhar votazzjoni ma tgħaddix. Mela, paragrafu 10 minn 24 minn favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Nivutaw issa fuq it-test oriġinali ta' paragrafu 10 favur kontra astenzjonijiet għadda dan il-paragrafu. Jekk tixtiequ nistgħu nivvutaw b'mod elettroniku mela le. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Il-votazzjoni fuq il-paragrafu għaddiet mela. Naddu sa paragrafu 11 emenda 32 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Test oriġinali minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar nivverifikaw di permessa ta' votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa kieġu kun votaw. Kulħadd ivvota nhar votazzjoni tagħti. Test oriġinal ta' paragrafu 12 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar nifrifkaw għal darbuħra permessa votazzjoni elettronika kieġobkom fuq il-paragrafu 12 test oriġinal votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Ma jgħaddix dan il-paragrafu. Mela, ngħaddu issa għall-emenda 16 minn favur kontra astenzjonijiet ma tadix. Paragrafu 13, l-emenda 33 de. Min favur, kontra, astenzjonijiet ma tadix. L-emenda numru 9 minu favur, kontra, Stenzjonijiet. Ma taddix emenda 13 minn favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix emenda 25 minn favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Naddu issa għall-emenda numru 10 għanna kemm għek emendora li kjoġbuk minnaħat sur Mr. Schmidt. Grazzi ħafna fissam il-grupp tal-ICR jina nishtiq nrassaq emendora li tibdel din l-emenda ħalli t-tieni parti ta' din l-emenda titneħħa ġifieri l-kliem. People and others who wish to organize referendums on EU memberships is taken out. So the ħalli dan il-klim li għaddi kemm semmejt jitneħħa ġifieri l-klim li fadal huwa dan. Commissioner Commission President Jean-Claude Juncker end. Gibt es dagegen Einwände? Hemm oġġezzjonijiet kontra din l-emenda tidu tqumu bil-wifqa jekk intom toġġezzjonaw. Hemm bżonn ta' erbajn membru joġġezzjona kien hemm iktar minn erbajn naturalment naħseb illi għandhom raġuni l-emenda orali mhix permessa minnu huwa favur, minnu hu kontra, astenzjonijiet. Votazzjoni elettronika mela t tixtiequ. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd t-vota, nara votazzjoni. Blizzat ma ddiċ. Mela ngħaddu issa għal emendi biħetu tlieta minnu favur. Kontra astenzjonijiet. Nistgħu niverifikaw mela le votazzjoni elettronika kif konvotaw. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. ma jaddux dawn iż-żewġ emendi ngħaddu issa l-emenda 34 minn favur. Kontra. Stanzjonijiet. Ma taddix. Naddu issa għal-rizoluzzjoni kollha kemm votazzjoni elettronika kieġib konvuta. Anzi l-emend 34 din. Kulħadd vota nara mela votazzjoni Taddi. Grazzi ħafna tal-li jentuni. Mela, naddu issa sabiex nivutaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom ivvutaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Grazzi, riżoluzzjoni adottata. il-minuti ta' din il laqgħa ħajkunu ippreżentati fil-bidu tal laqgħa tal-plenarja li jmiss, jekk ma jkunx jkun hemm eġġezzjonijiet, nista' ngħid li fil-fatt riżoluzzjoni mbagħad ħanqassamha issa u naġġorna s seduta plenarja u nagħlaq il-laqgħa tal-lum. Grazzi.